sabiex din l-FTT timbeda minn 11 eh, l-istat membru. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għalek nistaw nalqu id-dibattitu fuq dan il-punt fuq l-agenda. Il-votazzjoni ħasseħ għada fin-nofsija, issa nistaw nadu għal-punt li mis eh,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 Żyjemy w Europie XXI wieku. Grazzi ħafna. Iva, aħna tnejxu f'Ewropa tal-21 seklu, aħna e, persuni sensittivi u għalek e, dinat e, ġenna li sabiex naċertaw li l-annimali Eh, li jistaw jħossu l-uġieħ li dawna jiġu trattati b'mod eh, uman. Jiġifieri hemm regolament Ewropew fuq il-kondizzjoni ta' trasport għall-annimali, ma mhux bizzejiet u għalhekk dana jinkwetati, eh, aħna nkwetati llum aħna irċevina rapport fuq l-ispejjeż involuti fit-trasport li jistat jizdedu il- għall-annimali bovini, għall vini u 50.000 eh, ziemel u koll li għet eh, jiġu traspostati u eh, u din il-ċifra tiżdiet kull sena dawn l-annimali qed jiġu trasportati bit distanzi twal anka e, għal 24 sija u diffiċli li aħna negarantixxu il-kontrolli li huma effiċjenti. Eżis kollegi, iva din is-sitwazzjoni issa e, li nisabu fija e, tirrikjed li rridu nirreflettu fuq l-idejat ta' li ħafna organizzazzjonijiet esprimow u skont dawn l-organizzazzjonijiet it-trasport m'għandux idum iktar minn 8 sijat dan il-prinċipju u koll ukoll eh, nistgħu narawh fir-rapport tiegħi, rapport li ġi adottat fil-Kumitat għall-Agrikoltura. Jekk it-trasport il-ħin ta' trasport ikun limitat, dan ikun ħafna aħjar għall-benessri tal-annimali għax ovvjament it-trasport twil, perjodu twil, jikkawża l-istress tal-annimali U dan huwa vera ħażin. U t trasport bi ħin limitat dan ukoll li naqas l-ispejjeż għax it-trasport fuq distanzi twal ovvjament jiswa ħafna iktar flus. U għalhekk dan jippermettilna eh, nifrankaw il-flus eh, dan itajjeb għall-bdiewa u għall-konsumaturi ukoll. U eh, ħin limitat ukoll ta' trasport jifisser inqas vetturi fuq fit-torot tagħna u inqas emissjonijiet ta' CO2. U dan ukoll jista' jgħin li ikunem hemm żviluppi fuq livell eh, lokali u koll ikun hemm irtiet żgħar li jistgħu jiġu mejjuna wkoll u fir-rapport qed naraw ukoll qed nirreflettu fuq il-fatt li ikunem hemm limitu ta' tmien sijat. U dan huwa kompromess mhux qed ngħidu aħna li bil-forz din il-ħaġa trid isseħħ issa u rrid ikun hemm derogi għal raġunijiet ġeografiċi U permezz ta' dan ir-rapport aħna nixtiequ ngħidu li id-dibattitu rrid jitkompla mal-Kummissjoni ma nistgħux ma nisimgħux aħna il-voċi ta' ċittadini hemm miljuni ta' ċittadini li firmaw il-petizzjoni li issa qed jitkellmu dwar li nilimitaw il-perjodu sa' tmien sijat. U kien hemm miljum ċittadin li eh, iffirmaw din il-petizzjoni. Ma nistawx aħna ma nisimawx il dawk li qed jitkellmu, ma nistawx ninjoraw it-talba, ma nistawx ma napplikawx standards eh, u eh, għall-annimali tagħna u jiena nittama li nkunu nistgħu naslu għall-approvazzjoni hawnhekk nixtieq eh, ukoll ngħid li eh, grazzi għall kooperazzjoni mal-Kommissjoni rnexxielna naslu għall kompromess nixtieq nirringrazzja wkoll il-dawk kollha tal-Kumitat Agri kif ukoll dawk involuti eh, fil-Kumitat dwar il-benessri tal-annimali bil-issa bl-Ingliż. Sinjuri, Iva, eh, il-tajjeb rridu najdu li nużaw iva l-annimali sabiex niklu għamu għall-ekonomija tagħna u wis probabli mhux ħajkun hemm bidla fil-futur qarib. Imma issa f'dawn iż-żminijiet irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex eh, naqsu s-sofferenza tbatija ta' dawn l-annimali. Imma rridu wkoll namlu l-almu tagħna sabiex naqsu id-batija tal-annimali floqsma kollha fejn qed nużawhom. L-aħħar sentenza President. Jiġifieri li nillimitaw il-ħin ta' trasport din kwestjoni importanti għall-annimali u e, e, e, u rridu aħna il-President qed jitkellem fuq il-kellim. Kummissarju Borg. President. President, membri onorevoli, jiena ferm kuntent li għandi din l-opportunità sabiex nindirizza l-Parlament fuq din il-kwistjoni sensittiva kif ukoll bi saf emozjonali li ukoll qed jinkludi u jinvolvi ħafna membri tal-Parlament kif ukoll iċ-ċittadini, miljuni ta' ċittadini eh, Ewropej u qed nitkellmu dwar il-trasport tal-annimali u l-ħinijiet massimi. Nabda jiena li kull wieħed waħda minna nistgħu naqblu li meta jiġu trasport importati l-annimali l standards xirqa ta' benessri jridu jiġu imħarsa u applikati u l-rapport tal-Komissjoni fuq trasport tal-annimali li ġi għaddotat fi novembru tal-2011 tana wera titjib fil-benessri tal-annimali wara l-implementazzjoni tal-regolament wieħed tal-2005. Madana kollu, is-situazzjoni l-għada tista' u għanda u kella tkun aħjar. U minħabba l-infurzar batut għat em lokal uh, eh, titjib fil-qafas tal-leġislazzjoni attwali għalhekk irridu aħna nifukaw li ikunem infurzar xira. Issa permettili indur għal ħidma komprensiva president li rapporter wetta is-Sur Boċikowski jiena ferm grat għall isforzi tiegħu sabiex dana fassal la bosta rapport fuq din it-tema ferm komplessa. Mela, kwistjoni problematika, il-ħin massimu eh, għat-trasport, konklużjoni li eh, nistgħu nizru mill-iktar opinjoni tal-efsa fuq it-trasport tal-annimali li m'hemmx ġustifikazzjoni xjentifika sabiex nintroduċu dan il-ħin ta' tmien sija tal-ispeċijiet kollha taħt kundizzjonijiet kollha. Ta' bil irridu aħna nikkonsidraw l-aspetti kollha tal-vjaġġ in konsiderazzjoni konsidraw dawn l-aspetti kollha. Jiena ferm kuntent li r-rapport jappoġġa l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq il-fatt li rridu intejbu l-infurzar fil-fatt diġà adottajna xogħol mis-suġġerimenti inkluż l-armonizzazzjoni tar-sistemi tar rapporti tal-Istati membri fuq il-kontrolli. Jiena ferm kuntent President li llum nista' nħabbar li li abbozza deċiżjoni ta' implementazzjoni se tiġi Imresqaw bi u l-Kummissjoni qed tippjana li tadotta din id-deċiżjoni sena d-dieħla u ukoll nsemmikom dwar l-FVO l-Uffiċċju ta' l-ikel u tal-Veterinari tal-Kummissjoni qed ikun hemm laqat mal-istati membri sabiex ikun hemm l-skambju ta' l-esperjenzi u l-aħjar prattiċi fuq ir-regolament 1/2005 eh, u fl-2013 ikun hemm qatt ta' żjarat ta' studju li se jiġu mnindija fuq din il-kwistjoni partikolari dan aħu jinvolvu awditur tal-FVO li ħajkun il-gwida u ħajamel il monitoraċ u dana u kol se jakkompanja erba' esperti mill-istati membri waqt żjara l-istat membru ieħor dawn iż-żjarat se wkoll jkollhom eh, żewġ għanijiet. L-ewwel għan dawna se jġibu l-uffiċjali mill-istati membri bi problemi partikolari lejn eh, ġifiri se jgħinuhom għam dawna jaslu eh, u jarraw pajizi fejn laħjar soluzzjonijiet instabu un bat dawna u koll se jipermettu li dawk l-uffiċjali responsabli għal kontrolli jkunu jistgħu jaddu mill-istess rotta ta' kummerċ, per eżempju dawk l-uffiċjali mill-Ġermanja, l-Austria, l-Italja u l-Alanda ħajkunu jistow jarraw u koll rotta differenti fi pajizi differenti. Dawn hemm inizjattivi kollha li għad pjanati inklusi t-tip ta' kontrolli ta' trasport tal-annimali billi namlu l-aħjar użu ta' sistemi ta' navigazzjoni li kun hemm firxa tal-gwida fuq l-interpretazzjoni tal-regolament li kun hemm kooperazzjoni internazzjonali għal għal benessri tal-annimali mtejb fi pajizi terzi kif ukoll komunikazzjoni l ċittadini waħda qed naħdmu mal-industrija u mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi sabiex nippromuovu nifirġu l-inventivativi bħal pereżempju l-gwida fuq it-trasport tal-bejjem. Imma qatt hemm xi hemm xi suġġerimenti fi dan ir-rapport li l-Kummissjoni ma tistax taqbel magħhom u qed ninkludi hawnhekk in-numru eh, eh, enormi ta' studi u eh, komplessi li qed jiġu mitluba mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista' toħroġ bir-rapporti biss jekk dawn huma meħtieġa bħala tweġiba l leġislattiva partikolari. Jena ma naqbilx ukoll lanqas li l-leġislazzjoni attwali fuq l-iġena u l-benessri tal-animali hija responsabbli direttament għal żida fil- fi tal-distanzi għat trasport tal-annimali. Dana jippermetti li kunem flessibilta għal dawk il-biċċeriji mobli u żgħar li jibqgħu vijabbli u waqt li dawna iħarsu l-liġijiet fuq il-liġena u l-benestri tal-annimali. Sabiex nagħlaq binu nixtieq ngħid li il-Kummissjoni vera tapprezza l-interessi u l-input tal-Parlament eh, u brabta ma dan id-dossier għalkemm mhux dejjem naqblu fuq il-dettalji kollha jew xi ħut mid-dettalji nista' ngħid li aħna naqsmu l-istess għan iġifiri naċċertaw li l-animali jiġu trasportati mod li jaċċerta l benestri tagħhom. Herr Kommissar. Wir kommen nun zu den Stellungnahmen. Grazie Kommissarju, issa nistgħu nibdew bil l opinjoni minn ħatra komitati. U nistgħu nibdew mill-Kumitat ta' ta' Sigurtat fl-Ikel. Grazzi President, nieħdu missa mill-2005 kien hemm f'postu regolament dwar it-trasport tal-annimali imma xorta minħabba nuqqas ta' rinforzat fir-regolament l-affarijiet baqgħu kif kienu aħna rridu nkunu iktar attenti għal fuq il-ħin tal fil-ħin tal-trasport għal diversi raġunijiet, partikolarment minħabba riskju tal-iġjene, kif ukoll it-trasmissjoni ta' it-trasmissjoni ta' annimali jidaw joħolqu toxins u li jaffettwaw il-kwalità tal-ikel. U allura l-konsumaturi kollha huma favur ta', ta E- e- huma kollha favur tal e- ta' vjaġġi oqsor. Sar imma 36 miljun annimal li jiġi li jkun li għaddu minn daw il-vjaġġi u allura importanti li kemm għal-welfare għal-benessri tagħhom kif ukoll għal-sigurtà tal-ikel li aħna ikonna iktar attenzjoni f'dan ir-rigward. Il-kellim li jmiss, grazzi ħafna, Sur Komissarju meħba bik fil-Parlament Ewropew Iż-żmien ta' dan il-vjaġġ huwa parametru wieħed biss fil-benessri ta' l-ikel, mhux biss kwistjoni ta' tmien sigħat ta' vjaġġ sakemm ma jkollokx vetturi li huma apposta li huma sura ta' nies għall-annimali li jkollok e, arja f'dawn il-fdawn e, fil-postijiet il-vetturi kif ukoll jkollok e, sewwi għali jkunu ippreparati tajjeb f'dan ir-rigward. U dan hija kwistju hemm ħafna kundizzjonijiet f'dan ir-rigward u mhux biss fuq il-ħin ta', ta trasport biex inkun ċar, sinjuri, nasib inkunu iktar bilanċjati jekk aħna nżommu mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Trasport xi kultant ngħidu affarijiet li xi kultant ma jkunux daqshekk vera u noqogħdu ninħbew wara aġendi ta' ċerti pajjiżi individwali li jkunu jitrasportaw l-ikel. Imma din hija kwistjoni qed nittrasportaw l-annimali għaliex ma nix nħarsu b'mod iktar mill-qrib fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. L-ewwel kelliem għal gruppi u hija s-Sinjura De Lange. President diġant qal illi l-PPE bħala benessri tal-annimali aħna f'dinja e, ideali l-annimali għandhom jiġu trattati sew imma iż-żmien ta' trasport huwa importanti imma d-dinja mhijiex daqshekk ideali U din miex kwistjoni biss ta' ċirkustanzi bħalma kellna fl-2004 li tkollok sistema ta' pieni. biex, dawk li investew fl-implementazzjoni ta' direttiva tal-2005, trakkijiet, ecc., ikunu jistaw jieħdu mill-flus li jkunu nefqu f'din l-implementazzjoni. Isu l-Komissjoni għedha taħseb idea mir responsabilità tagħha hawnhekk u għalhekk il-Komissjoni qiegħda tieħu dan is-suġġett dan il-mod. Għaliex il-Kummissjoni qed tgħidilna li d-differenzi fil livelli ta' ispezzjoni bej stati membri sostanzjali u minkejja dan intom b'mod sostanzjali ma, ma zittux l-ispezzjonijiet ta'kom u l-ammont ta' daw l-ispezzjonijiet meta nħassu li lej diskrepanza tal-pieni għanna livelli differenti f'dak li għandu xaqsam ma, ma għanna pieni għal trasporti kommerċjali ma mux pieni għal trasport animali, da mandu xikun. U għalek aħna din nħarsu li jizmin massimu ta' trasport għada flimkien mal mal-til ta' animali għedin niprofaw illi għadin niprovaw illi il-vjaċ ta' trasport ta' dan l-animali kun ta' 8 sijat. Issa il-Komissjoni illa li ġdid darba ma kellix il-kuraċ li tuħu inizjattiva leġislazzjoni. Jien naħseb illi dan huwa il- dinja ir-raġuni u jina kont wara riżoluzzjoni jisam mill-bidu u meta nisma' u nixtieq nirringrazzja il rapporter u nirrekomanda għal-ftejn minnaħat tal-Kamra. Grazzi, kellima li miss, grazzi ħafna sur President, Kommissarju, sa mill-1997 fuq livell Ewropew għanna kolli naħdmu fuq proposti għat trasport għal annimali u daġi riformat fl-2005 u issa l-eżaminazzjoni tiegħu qed juri li kien hemm xi titjib imma għadna ma wasalniex e, f'livell biżejjed aċċettabbli. Nixtieq mill-ewwel nibda fuq dak li waqfet fih il-kelima ta' qabli. Il-Kummissjoni kellha l-opportunità illi taħdem fuq eh, għabbażi tal-fatti li kellkom li kellek inti komissarju fil-pożizzjoni ġdida tiegħek. Aħna jidu nassiguraw li protezzjoni tal-animali tkun rispettata l-ewwel irridu nibqgħu fuq it-tmin sigħat bħala vjaġġ li jkollna informazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. Jiġifieri aħna konna mħasba mhux wisq fuq il- il-miljoni ta' ċittadini li jiffirmaw il-petizzjoni fuq il tminsijat bħala vjaġġ imma li aħna iktar interessati huwa fuq l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Aħna rridu nsibu soluzzjoni minn allura li żżomm il-protezzjoni tal-annimali u l-verifiki eċetera, imma f'dak li għandu x'jaqsam ma, ma jistgħux jirrispettaw it tminsijat irridu nagħtuhom iċ-ċans illi huma jipparteċipaw fis-suq tal-kompetizzjoni. Allura aħna id-din dan ir regolament m'għandux jiddajjef Aħna rridu naslu f'sitwazzjoni fejn illi il-ħinijiet ta' trasport tal-animali ikunu inqasu nistgħu naslu għalih dan jekk għandna jkollna verifiki stretti li jkollna informazzjoni mill-istati membri li huma ta' min iserraħ fuqhom u li jkunu komparabbli. Sissa mingħajr din id-dejta xejn ma jista' jiġi garantit. Allura kummissjoni jekk joġbu jekk joġobkom aħdmu mal-istati membri maħdmu wkoll mal-kummissjoni biex tassiguraw ruhkom illi daw il-proposti fil-rapport ikunu jistaw jiġu implementati kif suppost biex ikonna protezzjoni tal-annimali kif suppost fil-futur. Grazzi. Il-Signora, l-onorevol membru il-kalima li jmiss, is signora Paulsen. Komissarju, President, grazzi, u koll il-rapporter, eh, Wojciechowski, ħafna xol sar mir-rapporter u jina naf illi protezzjoni tal-annimali, speċjalment it-trasport tal-annimali, jisewwet eh, il-lub ta' ħafna u ħafna nies. Fid-dinja urbana li fija ngħixu, sfortunatament, ħafna iżjed nies milli kien illi illi għandhom kompetenza zera meta niġu għad-dinja tal-pjanti u tal-annimali U l-fatt huwa dan, irridu nikkompromett namlu kompromessi ma daw id-deċiżjonijiet u kompromess fil-fatt irid jinbena fuq l-aħħar data eh, fuq l-iktar data reċenti u ta' min serraħ fuq għalija li konna fid-dejn. Hawnhekk e, naħdmu fuq l-esperjenza tagħna, imma dak li hu estremament importanti, il-fatt li aħna qed innużaw biex nagħmlu deċiżjoni tagħna, dan huma importanti, imma deċiżjoni demokratika trid tkun bbażata fuq iżjed minn hekk inti trid tieħu kont ta' kwistjonijiet etiċi, kulturali, eċetera, e, anka l-punti l-oħra jridu jidħlu jiżdiedu mal-bażi xjentifika li jkollna u l-grupp għalde se jipproponi, se jaqbel bisħiħ ma' xol tar-rapporter. Kull manna problema zaħira fuq il-paragrafu 14, paragrafu 5, u hemmhekk qegħdin nitolbu għal għal bitla zaħira. Barra minn dan naqblu bisħiħ ma' dak li ħareġ fir rapport Grazzi, l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna President l-ewwel ħaġa, grazzi lir-rapporter għax-xogħol li wetta f'dan ir-rapport għal pożizzjoni li ħareġ biha fil-qudiem il-Parlament biex jippromovi s-sigurtà u l-benessri tal-annimali waqt it-trasport u jiena naqbel bisħiħ ma' rizoluzzjoni li għanna u dim il-kamra. Imma, jekk aħna din najdu illi din rizoluzzjoni hija ċara ħafna fuq il-limiti ta' 8 sigħat bħala vjaġġ li aħna nappoġġjaw, ikolli ngħid li jien għandi test pjuttost differenti għaliex dak li qed dak li hemm fir-riżoluzzjoni u mhuwiex xjentifiku u it-tieni punt il-Kummissjoni se toqgħod se taħseb sew fuq il-limitu ta' trasporti u dan huwa eh, dajjef wis u għalhekk jiena ippreparajt riżoluzzjoni alternattiva fejn jiena ħadd abbord it-testi kollha tar-rapport ħlief dawk iż-żewġ paragrafi. U fejn din hija inġunzjoni u mhux istruzzjoni. Din jiena qed nagħmilha b'mod differenti, il-Kummissjoni tista' toħroġ bi proposta biex tapplika il-żmien ta' tminsijat sigħat bħala vjaġġ u il-Parlament kien il-parlament ikun jista jaqbel madan u b'dan il-mod il-rapport ikun jista jissaħħa iżjed. Unkunu iktar eh, eh, stretti fl-applikazzjoni tagħha. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President. L-ewwel ħaġa nixtieq nieħu l-opportunità biex nifraħ lir rapporter għal dan il-xogħol daqshekk diffiċli però eċċellenti aħna nafu konxi tal-aspett emozjonali ta' dan kif qal il-Kummissarju dan huwa suġġett diffiċli ħafna li japplik li jett ħafna l-qalb ħafna nies. Hemm diversi kwistjonijiet importanti li ħarġu u naħseb naqbel il fuq it-trasport mhux neċessarju ta' vjaġġi tal-annimali fuq medda ta' żmien twil. Għandhom ikun hemm regoli f'posthom biex nassiguraw li trasportazzjoni ikun uman kemm jista' jkun. Jiena verament nemmen illi għandna nesportaw il-prodotti tal-laħam imma għandek biċċeriji żgħar eh, mal ewropa kollha il-futur tagħhom huwa eh, dubjuż. U U sur President, hemm kwistjonijiet fuq it-twassil u l-vjaġġi tal-laħan f'postijiet rurali u maqtuwajn mill-postijiet urbani u dan u dan mhumiex se jsibu soluzzjoni taqseb malajr biex wieħed eh, isib soluzzjoni għalihom is-sitwazzjoni ġeografika u żoni li huma fil-periferiji huma huma importanti li rridu nieħdu ħsieb u rridu nagħmlu l-almu tagħna biex aħna ma nħassux il-kompetizzjoni u ma noħolqux sitwazzjonijiet li ma tkunx eh, ġusta. Grazzi. Il-kellim li jmiss. fil-opinjoni tiegħi Il-rapport għandu għanna naqblu miegħu u l-grupp tiegħi jivvota favur tiegħu. Għada. L-ewwel ħaġa li aħna li rridu huwa illi biċċeri jiżar għandhom jiġu appoġġjati u mejjuna di tkun tajba wkoll l-impjiegi. It-tieni, il-Kummissjoni għandha għandha e, e, tiġi inkoraġuta biex biex toħloq livelli standards ta' ta' trasport bħala kontratti li di speċifika il-temperatura, per eżempju, u kemm ilma l-annimali għandhom jingħatawhom, eċċetera. U daw l-affarijiet kollha għandhom ikunu kondizzjonijiet li jorbtu għas-sena kollha. U anke l-vetturi jridu jkunu bl-arja kondizzjonata. Grazzi. Oh, excuse me. Jiskuża ruħu l-President il-kellim li jmiss. President, President, aħna diġanna leġislazzjoni tajba fil-welfare tal-enmali li għanna bżon huwa l-infurzar tal regoli li għanna fil-Renju Unit għanna l-RSPCA u Trading Standards. U t li huma frekwentament ikunu prezenti fil-bicċeriji, jilqaw il-vetturi u jaraw l-annimali jinżlu minn daw il-vetturi irridu naraw, jaraw il-kondizjoni tal-vetturi, jaraw l-annimali, jaraw id-daqs tagħhom, jekk jaraw jekk huma daħlux annimali li huma tqal u li ħajildu u daw in-nies itellaw in-nies il-qorti jekk ikun hemm il-kundizzjonijiet li ma jaqblux fuqhom. Jiena kontra Jina kontra li nies jiġu juqodu jalmuna kif għanna namlu l-affarijiet. Dinja kwistjoni kollha ta' politika di dan it-tmin sigħat vjaġġ. Grazzi ħafna. U issa Nibda bis Sinjura Doz, grazzi ħafna, nixtieq ningrazzja r-rapporter tax xogħol tiegħu fuq dan suġġett daqshekk importanti. Huwa suġġett li jiġbed l-emozzjonijiet u m'għandux jintuża biex inħassru x-xogħol tajjeb li s-setturi tat trasport u agrikoli qed għamlu sal-lum dan huwa dan huwa dan għandna bżonn vetturi biex it-trasport tal-annimali jkun jista' jitwettaq b'mod kif għandu jkun. Mhuwiex fl-interess fl-interess tal-bdiewa illi l-annimali isofru waqt it-trasport u għana ninkoraġixxu l-industrija biex użaw l-aħjar prattiċi fih dan il-liġi. Peress li hemm ħafna biċċiet tal-leġislazzjoni għandna bżonn iktar ċarezza biex innaqsu id-dubji. Permezz ta' iktar ċarezza inkunu nistaw nevitaw u e, misinterpretazzjoni ta' regoli li għanna palissa palissa għanna regolament li jina nemmen li mux għet jiġi infurzat mod adegwat mal-Unjoni Ewropea. U qabel ħallu iktar regolamentazzjoni għandu għanna naraw li qed tiġi segwita ir-regolament li għanna sissa. Da trasport tal-animali huwa importanti ħafna għal żoni periferiċi u għall-ekonomiji f'dawn il-postijiet, ekonomiji tal-bdiewa wkoll. U irridu nevitaw li l-bdiewa jispiċċaw vittmi tal-xiġri fil-biċċeriji ta' madwarhom aħna għanna bżon livelli oli, oli ta' livell oli ta' benessi ta' animali ma' rridu nkunu prattiċi, rridu bilanċ. Grazzi, il kallima li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. L-ewwel ħaġa nixtieq verament nirringrazzja ir-rapporter li kellu quddiemu suġġett emozjonali ħafna u wettaq biċċa xogħol tajba ħafna. Jiena naħseb li dan huwa riżultat tajjeb ħafna u jkun riżultat tajjeb kieku kellna eh, nivutaw għalih fil-forma preżenti tiegħu. Qed nitkellem fuq l-annimali li jmorru lejn il-biċċeriji biex inqatlu. Dawn mhumiex kwistjoni ta' annimali domestiċi, illi dejjem jiġu dejjem ikunu trasportati eh, f'kundizzjoni tajba ħafna. Il-problema hi fl-implementazzjoni propja ta' dan il-regolament li għanna bħalissa u verifiki f'waqthom fost fil-istati membri. L-istati membri huma responsabli ta' din hija kwistjoni ta' benessri tal-annimali u anka u għal-antana illi aħna jkollna Eh, kondizjoniet ta' kompetizzjoni komparabbli mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. It-tieni il-kwistjoni ta' limitu ta' 8 sijat bħala vjaġġ huwa pjuttost eh, separat bħala kwistjoni dan huwa linja gwida għandek kundizzjoni ġeografiċi li tikkonsidra anka iż-żmien li tieħu biex ittella u t-nizzella annimali mill-vettura. Dak li qatt ma wasalna jħuwa, li aħna rridu nħarsu lejn il-qafas ġenerali ta' meta jsir it-trasport rridu nġibu it-tweġibiet ta' dan il-qafas it-tielet il-numru ta' annimali qed jiġu trasportati irid jinżel fl-Ewropa. U għalhekk il-Parlament f'dan il-Parlament fit-tieni pilastru tal-pak irid jitlob biex ikun hemm ħinijiet iqsar għal vjaġġi tal-annimali. U forsi żieda ta' ta' biċċeriji mal-Unjoni Ewropea. Ir-regolament, il-konklużjoni huwa il-laħam li jasal jidirli illi il-laħam li jinqatal, jinqatal f'biċa li żgħar u, li jiġi frizzat m'għandux jiġi jaċċettat kif ikun iċċettat barra. Grazzi, Sur Kommissarju, President, jina rrid li naqbel bisħieħ mal-konklużjonijiet tar-rapport tal-Kummissjoni kif ukoll ix-xogħol bilanċjat li għamel ir-rapporter Sur Wojciechowski il-regolamentazzjoni li jem fisseħ bħalissa permettiet li trasport tal-annimali li se jinqatlu jittejjeb imma għatem xorta eh, xol xisir fil-implementazzjoni uniformi fil-regoli eżistenti fl-istati membri kollha Mbżon l-insaxu l-ispezzjonijiet li nfasslu prassi tajba li kunem miktar kooperazzjoni bejn eh, eh, l-istati u l-Unjoni Naħseb li leġislazzjoni fuq il-limitu ta' żmien ta' vjaġġ ta' tmien sigħat għandha tkun applikata kif xira u rridu nqisu wkoll ċerti eċċezzjonijiet bħal pereżempju eh, ċerti żoni imbeda eh, l-istati eh, ta' stat ta' toro u anki dewmien fuq it-toro kif qalet il-Kummissjoni kif inhuma l-affarijiet bħalissa skont il-liġi li hemm fis-seħħ aħna memxa Għanna bżon li nil-leġizlaw iktar. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, ħafna drabi l-kwistjoni ta' trasport tal-annimali eh, issir eh, argument simplistiċu li ġifir najdu kull, eh, kull vjaċ ta' inqas minn tmin sijatu, wa tajjeb u kull vjaċ ta' iktar minn tmin sijatu wa għazin. Jiena Eh, inni omri nittrasporta l-annimali u għemnuni illi dan il-raġunament huwa fals u x-xjenza turi xaħġa differenti jek wieħed jara xtajt ix-xjenza għal trasport ta' żwiemel u ta' tjur tajt illi hemm bżonn li jkunu inqas minn sijat għal lovini, bovini u l-ħnieżer l-iktar sara li simux minn tul ta' vjaġġ iktar minn tmin sijat imma l-mod kif jitħattu l-annimali u anke l-kondizzjonijiet fil-vettura biex naraw kienx problema tal-benesseri ġenwina. Ġifiri mhuwiex dil-kwistjoni ta' tminsijat li se jtajjeb il-benesseri tal-annimali. Il-Kummissjoni qalet fejn hi l-problema hija proprju l-infurzar l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni. Dan huwa skandlu kemm jekk kien huwa it-trasport tal-annimali, il tiġiġ tal-batterija u oħrajn aħna nimponu liġijiet hawnhekk u l-istati membri ma jagħtux kasom. Jiġifieri it-tweġiba hawnhekk mhijiex liġijiet ġodda imma eh, propju l-implementazzjoni xirqa tal-leġijiet eżistenti hija s-soluzzjoni għal din il-problema. Issa aħna l-Kummissjoni tittara kif se tasal għal dan ir-riżultat jena naqbel malkom Signora Elizabeth Jegel il-kol nishtiqu illi kunem miktar uh, biċċeriji zar u lokali imma Uh, sakemm ma aħna innaqsu xifti dawn il-regoli uh, eh, eh, esagerati fuq il-BSC, dawn il bicċari jizzar għatmu se jisiru realtà. Grazzi ħafna. Sur Karl Schlitter, grazzi ħafna, Sur President meta aħna tħanna fil-Unjoni Ewropea mill-1995 inna nistennew illi ikun hemm leġislazzjoni aħjar f'dan ir-rigward hemm bżonn li jkun hemm rekwiżiti aħjar f'dan il-vjaġġ tal-limitu ta' 8 sijat, dan il-limitu ta' 8 sigħat għandu eh, tejjeb l-infurzar u l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. U mhux biss kwistjoni ta' xjenza, ma' ħafna annimali mhumiex komdi meta jsibu ruhom eh, f'dawn is-sitwazzjonijiet. U it-tminsijat eh, jibdew joddu minn meta jibda l-vjaġġ u it-tul tal-vjaġġ hija kwistjoni biss politika u kemm senħallu eh, se nħallu lill-annimali ibatu u mhux kwistjonijiet ta' eh, xjenza li marbuta mal-istress u mal-ormoni. Aħna inna wis u inna nistennew biżejjed u issa wasal iż-żmien il l-Kummissjoni toħroġ bi proposta qabel tmien dan il-mandat biex aħna ntejbu din il-proposta u ma noqogħdux biss naraw kemm se jkun twil il-vjaġġ. Issa, Eh, kemm hawn nies hawnhekk li jixtiequ jaqsmu double bed ma' erba' baqar. Is-Sinjura Gerling, grazzi ħafna Sur President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax xogħol eh, eċċellenti li jagħmel fuq dan ir-rapport. Jiena se nifoka fuq element wieħed biss. U ngħid li fl-2010 l-ewwel dikjerazzjoni Eh, bil-miktub li ħarġet minn dan il-parlament ġiet votata bil-maġġoranza u din id-dikjarazzjoni kienet titlob lil dan il-parlament biex jitlob il-Kommissjoni biex jeżamina il-kas ta' eh, trasport ta' żwiemel eh, għal-Atla il-kondizjonijiet tal-trasport ta' żwiemel huma dokumentati tajjeb mill-NGOs jina ddiskutejt dan mal-Kummissjoni dinja propju dan huwa kummerċ li huwa qed isir għal xejn għaliex qed imur anke fil-fabriki tal-suppressati u tas-salamis fl-Italja Dan ir-rapport jappoġġa l-proposta għal vjaġġi inqas u anki għal kondizjoni imtejba meta jiġu trasportati iż-żwiem il-mod partikolari. Sur Kummissarju, jiena nifhem illi inti għadha kif ħadd iridni fidejk, imma niżgurak illi dak ix-xogħol xjentifiku diġà sar Ix-xogħol li inti għad irid issir favur dan il-vjaġġi ta' tmien sigħat diġà sar għaż-żwiemel qiegħed fidejkom jgħatem, tem jeżisti għal daqstant nitolbok illi tagħti il-kwistjoni priorità isma li dan il-Parlament hu għati każ l-evidenza xjentifika u ejja nimxu minn Gustafsson. Is-Sur Gustafsson. Eh, Komikunar. President, Komissarju, Rapporteur. hija ħaġa straordinarja li Eh, il-bnedmin jistaw ikunu tant qalbhom jibsa ma' eh, ħlejja oħrajn, kif nistaw nalqu għajnejna u nħarsu n-naħa l-oħra meta ikunem ħlejja oħrajn li qegħdin ibatu li aħna eh, nippermettu li l-annimali jihdu vjaġġi twal, ikunu sikkati fil-spazji ikripati hija xi ħaġa li ma taqmilx sens um, dawk li jgħidu li mish kwestjoni ta' kemmu twil il-vjaċ għandhom jipprovaw dak li għal kal xlite li jipprovaw jaqsmu sodda l-tnej minnis ma' erba baqar un bat jajdu na xjaħsbu. Kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa ejjew nimponu dan il-limitu ta' vjaġġ ta' tmien sigħat għaliex anki tmien sigħat huma twal mhux ħażin. Imma għalmenu ejjew naqblu illi jkunu tmien sigħat u mhux iktar ejjew ma nappermettux illi l-interessi finanzjari jelbu l-interessi tal-benessir tal-annimali. Grazzi, signora Salanskazja. Grazzi, Sur President, Kommissarju, Signori jiena ma naqbilx illi għanna ndaħlu regoli ġodda l-benesseri tal-annimali għalix regolament li għanna diġa fih dispozizjoniet li jirregolaw it-tul tal-vjaġġi skont l-ispeċi tal-annimali differenti u dejjem fid-dawl tal-evidenza xjentifika li għanna fidejna. Ejjew niftakru illi l-EFSA Eh, għallet li memx bazi xjentifika, memniex informazzjoni xjentifika li t-ġustifika il-bidla ta' regoli eżistenti u l-benesseri tal-annimali bħalissa eh, hija bazata fuq mod kif jivjaġġaw l-annimali kif inhuma dizinjati il-vetturi li jivjaġġaw fihom. Il-trasport irrid isir skont ċerti Eh, kondizjonijiet bħal temperatura, densità, l-ilma, eh, il-waqfin biex l-animali jxorbu, jiklu, ecc. ecc. Ġifir dawn ir-regoli huma bizzejiet biex jiżguraw il-benessir tal-annimali tul il-vjaġġ Il-problema hija sa kemm qed ikunu eh, rispettati dawn ir-regoli. Għandna nikkonċentraw fit-tisħiħ tal-ispezzjonijiet u naraw li liġijiet qed jiġu rispettati u mhux nużaw dan id-dibattitu bħala skuża biex indaħlu iktar restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles tal-prodotti li mhux se jkollu l-istess effetti fuq kull pajjiż favur xoħut kontra oħrajn. Huwa ejjew mela jekkuna huwa minnu illi l-annimali ibatu meta jkun qed jivvjaġġaw, ejjew mela ma nikkonċentrawx biss illi fuq l-annimali li se jitriġu trasportati għal qatla manki anke dawk illi se jmorru biex jissemnu. Dan propju mhux l-aqwa moment li noħorġu bi proposti illi mhumiex eh, bbażati fuq provi xjentifiċi. L-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tagħmel żbalji ta' dan it-tip. Is-sur Olejniċek. Jiena naqbel ma din l-inizjattiva u nixtieq nirringrazzja il-rapporter għad-disponibilità tiegħu u eh, kien lest li jasal għal kompromess imma nix ninsew la naħħari tagħna illi konna dispożizzjonijiet u regoli tajbin favur eh, l-annimali Fl-2005 aħna diġà għaddottajna regolament li diskutajni diġà u ħafna kienu jistaqsu jekk kienx tamin wieħed jagħmel dak il-pass u lum il-passi il-provi juruna li dak iż-żmien għamilna pass għaqli u rajna l-effetti tiegħu. Tisaħħaħna l-benesseri tal-annimali imma ttejbu wkoll il kondizjoni ekonomiċi għal eh, raħala u l imprendituri Issa wasal il-moment illi namlu passi ieħor il-qudiem il-limitu ta' 8 sija tal-vjaċ ta' trasport tal-annimali hija proposta raġonevoli għaliex b'dan il-mod inkunu qegħdin nikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-biċċeriji eh, u anki il-faċilitajiet tal-proċessar lokali. Fl-istess ħin ikun qegħdin illimitaw anke l-ispejjeż ħaġa importanti ħafna trasport tal-annimali fuq medda, medda eh, distanza twila iżid l-ispejjeż u mbagħad il-laħam li jieklu l-konsumaturi jiswa ħafna iktar milli kieku eh, kieku il-laħam jiġi trasportat għal distanzi iqsar laqas ma nistaw ninsew il-fat li jillu minkejja ir-regoli li hemm fis-seħħ Għalhekk aħna ma eh, nagħmlu appell il-Kummissjoni U jina kont qed ngħid li minkejja dawn ir-regoli u dispożizzjonijiet kollha proċeduri mhux qed jiġu rispettati 100% u dan mhux biss fir-rigward tat trasport imma anki il-tabija u l-ħadd tal-annimali. U eh, nixtieq li l-Kummissjoni timpenja ruħha bisħiħ biex intejbu eh, din is-sitwazzjoni favur il-benessir tal-annimali. Kellim li miss is Signora Rimes. Sur President, Kommissarju, Signori, fil eh, meta nitkellmu dwar it trasport dejjem nsemmu l-emissjonijiet in-nies jitqanqlu meta jaraw annimali li qegħdin ibatu waqt li jiġu trasportati imma aħna diġà għandna ħafna direttivi li ma ġewx implementati kif sħiħ u laqqas ma m'hemm ispezzjonijiet biex naraw kif qed jiġu implementati u għalhekk aħna naraw stampi u ritratti ta' dak it-tip Imma jekk wieħed jara id-data xjentifika u nqisu billi id-direttivi jridu jkunu ibbażati fuqha, mela fl-Ewropa nistgħu naraw eh, il-kawzi ta' dbatija tal-annimali x'inhuma aħna ressaqna direttivi illi innaqsu il-trasport, il-tul tal-vjaġġi għal u ukoll rekwiziti ta' iġene u l-jien ħafna u dan ifisser illi u ħafna biċċerija li ma jistawx assolutament ehm, jagħmlu tajjeb għall ispejjeż illi eh, eh, involuti fl-ispezzjonijiet l-ewwel irridu eh, naqsu il tul tal-vjaġġi tal-annimali u mbagħad irridu naraw illi eh, dawn ir-regoli jkunu rispettati. Issa l-fatt illi paqaftit ftit biċċeriji mela kulħadd ikollu juża l-biċċerija li tkun eqreb tiegħu u mbagħad ikun hemm nuqqas ta' kompetizzjoni din hija xi ħaġa li rridu nżommuha f'moħħna naħseb li r-rapport tal-rapporter huwa wieħed eċċellenti u għandna nappoġġawh. Grazzi ħafna, is-Sur Smith. Sur President, grazzi jiena u koll nishtiq nifraħ li rapporter li jagħmel biċċa xogħol eċċellenti wasal għal kompromess li nistgħu naħdmu bih fuq dan il-dossier fejn rana illi kien hemm ħafna eh, diskorsi diskorsi imqanqlawnek f'din il-kamra. Merħba sur Kummissarju, aħna eh, ħerqana li naħdmu miegħek fuq dan id-dossier u eh, jiena president tal-Soċjetà eh, Skoċċiża għal prevenzjoni tal-moħrija ehm, fuq l-annimali. Jien naħseb il-problema hija li mhux li għandna bżonn iktar regoli ma li m'hemmx infurzar xieraq fl-istati membri u m'hemmx memx provi li għanna bżon ta' iktar liġijiet Ġifiri dan it-tul tal-vjaġġi ta' tmien sigħat mhuwiex ipprovat xjentifikament. Fuq dak li għatt inti sur kummissarju fuq il-biċċeriji żaru inti għatt li ma taqbilx magħna illi r regoli tal-Unjoni Ewropea qed jagħmlu qed iżidu l-ispejjeż iva, ir-regoli jistgħu jkunu komplessi ħafna, imma jiena ħan ftit informazzjoni mill-Iskozja bod partikolari dwar l-għajnuna statali, dwar regoli tal-iġiene, eċetera. Aħna għandna informazzjoni eh, Eh, illi qed ikonna eh, biċċerji ikbar meta fil-fatt aħna rridu li jkunu biċċeriji iżgħar. U aħna ħerqana li naħdmu miegħek fuq dan id-dossier sur Kummissarju. Grazzi Sur Van Dalen. President, grazzi għal xogħol tal-rapporter eh, u nagħti merħba wkoll lill-Kummissarju. Jiena naqbel ma l-limitu eh, ta' 8 sijat għaliex eh, ekk ikun nkun qegħdin nagħmlu inqas ħsara u nikkawżaw inqas batija għal l-annimali. Issa dwar it-trasport tal-karkassi minflok annimali ħajjin jiena irrid inħallas prezz ġust tal-laħam li nikkonsma. Ma rridx inħallas prezz baxx eh, għax nkun naf li l-annimali batew il offa ta' kollox hawnhekk huma l-ispezzjonijiet f'ċerti stati membri. Eh, il-kwalità tal-laħam ta' ċanga jgħat e, e jonqos immanki rispett tal-regoli tal-benessir tal-annimali qed jonqos. Ma nistawx nittolleraw dawn il-negozjanti minar skrupli illi eh, jiġġustifikaw il-prezz baxx tagħhom billi jaħru l-annimali. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena ma nappoġġax eh, il- um, għax eh, dan huwa negattiv eh, għal kompetitività ta' dawk li rabbu l-annimali u ħafna drab dawna fil-fatt ma jikontribux sabiex jintlaħqu l-annijiet fil-fema tiegħi il-konsumatur mhux biss il-konsumatur jrid jiddeċidi ma dak li rabbi l-annimali wkoll. Mela, e, iva, tmin sijiet, e, nista' ngħid li dinja ġet eċċezzjoni għax l-ewwel darba jiena favur għax neħares l-annimali u ukoll l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Għax e, jitnaqsu l-emissjonijiet u għalhekk hemm vantaġġi wkoll għall-klima. Dan il-limitu ta' 8 sija se jippermetti li eh, mhux jkunu jistgħu jiġu trasportati annimali fi pajjiżi terzi fejn dawna jinqatlu taħt kondizjonijiet vera ħarax. Ġifiri dana ħibqa fl-Unjoni Ewropea u mek il-kondizjonijiet taqtil ta' dawn l-annimali u ma ħafna tjeb. Għalek għalli u importanti li ma permettux li eh, kunnem wieħed li jabbuża dawn dan il-limitu ta' ħin ta' 8 sijat li jikunem xiex eh, u li jintużaw. Jinnna fil-fema tijaj ivardu eh, nikontribu xogħol għal ħol inta iktar biċċeriji kif ukoll iktar postijiet ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea speċjalment fil-qasam rurali. Qed nitkellem dwar l-attivitajiet li għandhom jasmu għat-trobjet tal-annimali li jiena favur il limitat minn sigħat għat-trasport tal-annimali. Grazzi ħafna. Is-Sur De Castro. President, Kommissarju, kollegi, il-rapport tal-Kommissjoni fuq eh, dan il-regolament tal-2005 fuq il-benessir tal-annimali waqt il-trasport tagħhom dan qed regoli li fl-istati membri għat hemm problemi dwar l-implementazzjoni siħat tal-liġi tal-Unjoni eh, Ewropea nixxi fakkarkom eh, l-iktar huwa l-iktar regolament avanzat fid-dinja dak li nixxasam għal-benessir tal-annimali. Il-Kummissjoni iva għet xogħol vera tajjeb bilanċjat u dana Eh, u koll eh, rapporti tkellem dwar xuq tal-Komissjoni dwar il-data u wis diskrepanzi fl-implementazzjoni ta' din liġi fl-istati membri differenti li nillimitaw il-numru ta' ħinta trasport tal-annimali li sejrin sabiex għal-qatla dan huwa importanti ħafna imma il-normi eh, li l-liġijiet li d-ġani li diġan ta' spiss ma jikonformawx u ma jgħinux l-kumpaniji żgħar. Aħna ma nistgħux biss nitlimitaw il-ħin. Irid ikun hemm parametri oħrajn li jinfluwenzaw il benessri tal-annimali bħal pereżempju li jkun hemm strutturi eh, jew infrastruttura tajba tal-karozza eh, l-annimali stess kif ħajġu trasportati kif ehm, miktub fil-rapport ta' EFSKA nixtieq nirringrazzja r-rapporter Bajowski kif ukoll shadows u jiena nixtieq eh, nitlobkom sabiex tapprovaw dan ir-rapport u tivvotaw favur u kien hemm maġġoranza li vaftaw favur fil-Kumitat tal-Agrikoltura. Grazzi ħafna. Sur Zanoni, grazzi ħafna President. Mela, miljunu eh, ċittadin Ewropew qed eh, jgħidulna sabiex nillimitaw il-ħin ta' trasport. Iva l-Kummissjoni ma tistax ma tismax dan il-messaġġ jekk aħna nixtiequ nħarsu l-annimali waqt it-trasport tagħhom irridu ngħidu li dawn għall-vjaġġi rridu jitwaqfu li jidumu ġranet ħaħu u l-annimali vera jibatu. Iva, il-reglament attwali mhux qed jippermetti li jkun hemm kontrolli fuq dan it-trasport fuq perjodu twilu ta' spiss l-annimali jiġu trasport trasportati taħt kondizjonijiet vera ħarġ ġifiri minnar ilma fi spazju vera zaħir u għalek dana jkun vera eh, ħażin u jiena nixtieq nitlobkom sabiex tivvotaw favur il-limitu ta' tmensijat kif hemm miktub fi dekorazzjoni li ġiet miktuba f'Marzu ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea tista' u għandha tiddistingwi u tagħmel din id-distinzjoni issa eh, sa fl-aħħar għandna din l-opportunità sabiex eh, noħolqu bażi politika sabiex inwaqfu din it-tbatija nukli tal-annimali kollha fl-Unjoni Ewropea. Herr Sikierski. Grazie ħafna, Sir Skefeski. Grazie ħafna. Grazzi, mela l-Onorevoli Voceski qed jgħid li rridu nillamlu limitu ta' 8 sigħat, imma jien għandi preferenza l 6 sigħat. U li nillimitaw il-ħin ta' trasport tal-annimali x'kwistjoni vera komplessa peress li l biċċeriji E, irridu iżidu il-kapacità ta' se jkun hemm konsekwenzi fuq l-ambjent, irridu aħna nagħmluhom iktar effiċjenti dawn. U għalek irridu e, nillimitaw il perjodu ta' trasport, irridu niverifikaw il kundizzjonijiet ta' trasport li hemm ilma, e, ġifiri li l-ambjent ikun nadif, il-mezz ta' trasport użat, li il perjodi jkunu twal dan iva u ma meħtieġa speċjalment eh, jekk e- ikun hemm annimali qed jiġu trasportati mod transkonfinali u eh, għalhekk ikun hemm ir-rekwiżiti imponuti min naħa tas-suq. Jekk aħna se nintroduċu iktar limiti fuq il-ħin ta' trasport, ħafna bdiewa eh, mhux se jkunu jistgħu jbigħu il-prodotti tagħhom u rridu nirregolamentaw it-trasport u rridu wkoll nim, forsi nispiċaw nimponu ħin ta' mistriħu kollu dan jista' jiżid l-istress tal-annimali u dan jista' u, u koll jaffetu l-kondizjoni ta' sigurta. <coughs> Iva, jista' jinkiseb kompromess bejn il-ħtieġa li nigarantixxu il-livell massimu ta' benesseri tal-annimali u ħdiġiet oħrajn ekonomiċi, ġifir nistgħu noħolqu dan il-bilanċ dan ma jinfissirx ma nistgħux intejbu l-kondizzjoni tat trasport sa hawnhekk jiena naqbel mar rapporter Għandi mistoqsija Grazie ħafna Sir Jurgensen. Iva, normalment. Kiena nitkellem b'not edukat, imma dak li jina smajt kienet xi ħaġa arroganti. Iktar minn miljun firma hemm dawk li firmaw kontra ġifiri l-ħinijiet ta' trasport. Eh, ħaġa arroganti li tajt li ċaġa emozjonali, mhux xjentifika. Arroganti li tajt li maġġoranza fil-parlament firmaw petizzjoni għal bidla fil-ħinijiet ta' trasport. Si tajt li dina mhux importanti, vera arroganti u iktar arroganti li seħdan mhux xjentifiku. Ir-regoli Eh, attuali li għanna mu mumiex xjentifiċi forsi t-minsijat mux il-limitu il-korrett għall-ispeċijiet kolla imma kullħat jistajara li ir-regoli mumiex xjentifiċi l-Assoċjazzjoni tal-Veterinari tal-Europa tjgħidu l-istess ħaġa U ma' u koll, il-veterinari u koll, mux xjentifiċi, xjenzjati, dawn u ma' nis emozjonali, l-ekkum bissar irridu nbidlu r-regoli. Signora Elizabeth Kessinger. Grazie ħafna President. Dan ir rapport fuq il ħarsien tal-annimali waqt it-trasport Dan ir-rapport juri li l-Parlament Ewropew qed jitkellem favur it-tip tal-kondizzjonijiet qed nitkellmu dwar kondizzjonijiet li eh, ħafna minnhom jaqgħu taħt il-kompetenza nazzjonali u hemm differenzi fil-kwalità. Jiena nista' nappoġġa s-sejħa li qed issir sabiex ikun hemm limitu inqas tal li hemm ħin inqas għat-trasport eh, meta l-annimali jittieħdu għal-qatla u hemm xi pajjiżi pereżempju li għandhom perjodu ta' 29 sija. Dan huwa ovvjament twil wis, fortunatament fil-passat kien hemm iva biċċeriji reġjonali, biċċeriji żgħar, imma issa dawna spiċċaw minħabba l-kompetizzjoni mill-kbar, jiġifieri rridu nerġgħu nappoġġaw dan il-biċċeriji żgħar. Ovvjament, hemm zoni li huma remoti u diffiċli li wieħed iżom biċċerija hemmhekk, imma il-kwalità wkoll tal-biċċeriji importanti daqs il-ħin, il-lorries, il eh, Eh, fuq il-lorriż irid ikun hemm spazju, biżejjed eh, ilma, jridu kunu notfa, irid ikun hemm sistema tajba ta' monitoraċ min-naħa tal-Kummissjoni l-aħħar kumment tiegħi, jiġifieri minn l-att tal-kompetizzjoni kemm għall produtturi kif ukoll għall eh, konsumaturi unqata l-mikrofonu tal-kellima, Signora Rodust. Grazzi ħafna komissarju, kollegi, miljun Ewropew u jien ankoll, iffirmajt eh, din il iffirmajna din il-petizzjoni ġifiri li jkun hemm limitu ta' żmien sigħat kemm ħajdum il-perjodu ta' trasport iva Jek dan ikun twil dan huwa għazina l annimali għall-ħam ukoll u ma tistax inti eh, tagħti l-provi l-għala xi ħaġa tajba li jiġu trasportati għall-iktar minn tmien sigħat naċċerta naċċertaw li vjaġġu ikunu ħafna nqas u iva nagħtu eċċezzjonijiet minħabba traffiku jew forsi xi mm, ċirkustanzi mhux antiċipati għalli mhux aċċettabbli differenti ovvjament jekk qed nitkellmu għal dawk iż-żoni periferali jew fil-periferi jew il-muntanji. U iva nataw ħafna raġunijiet l-għala inqal u ħafna biċeri iżar imma konna kontra rigdu aħna inħarsu iva l-annimali rridu naċċertaw li l-biċeri iżar ikunu vijabli, ikunu jistaw jaħdmu għalija jidir li li dan il-mod tista' tevita il- ħin twin periodu twil għall-annimali u tista' toħloq ukoll l-impjegi. Qed ħafna sinjora Patron Nevis, President Kummissar, nixtieq nibda billi nirringrazzja r-rapporter u x-shadows għall-isforzi li dawn ħadu sabiex kidbu dan il-rapport u l-isforzi u kolli wet u sabiex jinkiseb bilanċ bejn l-interessi differenti, l-interessi tal-annimali, l-benessri taħħum kif ukoll l-interessi tal-medmin sabiex dawn eh, jgħatu eh, kondizjoni ċir għal dawn l-annimali, l-interessi tal-produtturi, l-konsumaturi, iver jridu jiġu mħarsa ġifiri sabiex ikun hemm attività ekonomika biqliħ. Aħna issa li għanna rapporti bilanċjat tal-ispejjeż eh, involuti jekk eh, ikun hemm limita tismenzja tal-trasport dawk il-pajjiżi fil-periferija bħal Portugal dawna jiġifieri meta jkunu fil-periferija jitolbu jkun hemm iktar waqfin iktar eh, spejjeż għalhekk l-attivitajiet ta' produzzjoni hemm diskriminazzjoni kontrihom viżavi stati membri oħrajn hemm xi skollegi li jixuqu jaqtaw barra l-eċċezzjoni għal dan il-limitu ta' smenzin għal dawk il- zoni ultraperiferiċi u dan eh, għadda fil-Kumitat Agrikolu u bekk se jkun possibbli li l-annimali jiġu trasportati lejn il kontinental tal-Europa u vera u xie jek ninterropu trasport f'nofs l oċejan <laughs> vera mhux xi ħaġa prattika. Diġà għandna eh, limitazzjonijiet konsiderevoli fuq il-livell nazzjonali ma nistgħux aħna inigravaw sitwazzjoni permezz ta' deċiżjonijiet mingħajr ħsieb u jew eh, deċiżjonijiet li jinjoraw il-ġeografija tal-Unjoni Ewropea grazzi ħafna. Is-Sur Albex. President, Komissarju, il-ħarsin eh, tal-benessri tal-annimali eh, eh, xi ħaġa vera importanti tagħmel parti li miċ-ċivilizzazzjoni tagħna u għalek li għandna obbligu bħala politiċi li imbidlu da li illi permezz tal-linni gwida dan il-ħsieb isir realtà. Irridu naċċertaw li jkun hemm kondizzjonijiet xirqa għall trasport tal-annimali, irridu aħna li it-tamir użat huwa wieħed bi ċertifikazzjoni il-levelli ehm, u dawk involuti eh, irridu jkunu responsabbli qed nitkellem dwar il-produtturi, il-veterinari, l-awtoritajiet, ġifieri dawn għandhom jikkonforma mal-linji gwida li aħna fassalna. Irridu wkoll inżommu dawn il-kondizzjonijiet u fl-istess ħin eh, irridu nikkonsidraw l-opinjoni xjentifika u rridu nikkonsidraw ukoll xi aspetti ġeografiċi li japplikaw għal dawk iż-żoni periferiċi u ultraperiferiċi u dan jagħmluhom inkompatibbli mal-limitu ta' żmien ta' tmien sigħat. President, rridu nużaw is-sens komun u rridu neżentawhom dawn ir-reġjuni minn dan il-limitu ta' ħin. ċaġa vera mhux prattika għalihom. Grazzi ħafna. Għalhekk eh, la smajna il kallima dan il-dibattitu issa nistaw nadu għal-proċedura kaċġaj, Sr. McGuinness. Grazie ħafna President, nixtieq nirringrazzja eh, rapporter, nixtieq nirringrazzja Shadows kollha li ħadmu fuq eh, dan ir-rapport diffiċli imma importanti nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom lejn paragrafu numru wieħed nasib dan il-paragrafu ikopri tħassib kollu tagħna u dana jisħaq li l-problema jgħal eh, konformizza vera dajfa u eh, l implementazzjoni tal-leġijiet fil-Stati Membri IVA xaġa faċli nitolbu għall-iktar eh, leġislazzjoni ma sfortunatament jekk ma jkunx hemm konformità mar regoli eżistenti mbagħad ma nistgħux naraw għalfejn irridu noħorġu biktar regoli fejn għax diġà hemm problema bir-regoli. Issa f'dan iż-żminijiet ta' awtorità rrid inkun nafik l-Istati Membri ħajjin naqsu r-riżorsi fuq il-ġifieri li għandhom x'assuma l ispezzjoni tal-trasport tal-annimali għax m'għandhomx ir-riżorsi issa biex jagħmlu dan xi ħaġa li l-Kummissjoni għandha bżonn tistudja. It-tieni kwistjoni iva ħafna kollegi li tkellmu dwar din il-kwistjoni jiġifieri l-problema li eh, eh, jkun hemm konċentrazzjoni partikolari ta' biċċeriji senjor Lega u oħrajn indirizzaw din il-kwistjoni rridu nitolbu l-Kummissjoni sabiex tagħtina rapport fuq il-konsekwenzi tal-konċentrazzjoni tal-biċċeriji mhux biss fuq il-benessri tal-Anna Mari ma wkoll il-kompetizzjoni għall-produtturi. U rridu nagħmlu dan jiena naħseb li taħt dan il-mandat il-ħalli bekk nkunu nistgħu inħarsu kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni ferm serja. Grazie ħafna. Grazie. Signora McGuinness. Issa. Is-Signora Angieska. Grazie ħafna, President. Nishti jiena Namel appell il-kollegi sabiex eh, jappoġġaw dan il-limitu ta' tminsijat dan il-rapport fil-fema tijaj Iva hemm tlet fundamentali li eh, se jtejbu l-kwalità ta' trasport u kif eh, jaħdmu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet tal-ħafna żmien issa. Jiena nixtieq ngħid il-għalla dan ir-rapport u daqshekk radikali qed nitkellem fuq iġifiri li jkun hemm limitu ta' tmensijat, iġifiri għal ħafna żmien issa l-Kummissjoni Ewropea Eh, fit tfassil direttiva u l-implementazzjoni mhux qed tieħu ħsieb qed tirrifjuta li tieħu ħsieb dan il-perjodu ta' trasport għalkemm l-istudja juru li s-sitwazzjoni għandha bżonn eh, tiġi mibdula. U jiena eh, Iva, dwar nittama li issa ħajkonna debattitu ċar miftuħ trasparenti fuq din il-kwistjoni nittama li dan debattitu jista' jwassal għall limitazzjoni li jkun hemm eh, trasport eh, tal-annimali fuq distanzi twal. Grazie. Now I'll give the... Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Richard Howitt. Grazzi ħafna President Fissem, il-ħos welfare, ġifiri għem il-kwartir ġenerali fil-kostituenzi dija jina nixtieq nil-għadin proposta li jattibni fuq dekorazzjoni ta' suċess li aħna organizzajna din is-sena u għal dawk kollha li eh, ikkotaw eh, l-evidenza xjentifika intkom eh, xitaj din l-evidenza minn 65,000 żiemel li jiġu trasportati fuq distanzi twal fl-Ewropa kull sena 94% għandhom huma midruba b'mod akut u eh, hemm eh, design fil-mija li għandhom il-mart eh, u hemm dawk li qed jgħidu li l-liġi għandha tinbidel iva l-infurzar tiġi imtejjeb imma din riżoluzzjoni tgħid li dan qatt mhu se jkun biżejjed jekk ir-regoli jkunu Aħna t-referu għal dawn l-aspetti xjentifiċi u dawna jinkludi sejbit tal-European Food Standards Agency u u tal-European Food and Veterinary Office li jgħidu li ehm, il-biċċerji um, mhux qed jikkonformaw dejjem ir-regoli. in nar il-ġimgħa e, aħna e, batna 4500 postcard l-Kummissarju um, Barroso sabiex jieħu e, azzjoni umbat kien hemm pereżempju kas ta' żimmel li ġie trasportat lill-Italja li tant kien għajjen dan li l-qas seta' jqum saqajs ġifiri irridu aħna naport awtportunità jiena nix nkun kbur li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni ħalli jkun inqas iżwim li dawna ikollhom jissalvaw. Grazzi ħafna. Tolova iktora snalfos Kirjus Nikulescu. Grazzi ħafna. Sur Nikolescu. Grazzi, grazzi President. Ħafna ċittadini Ewropej qed jaqblu ma tħassib li hemm fuq il-kondizzjonijiet ta' trasport tal l-annimali eh, ma aspetti emozjonali wkoll involuti l-kundizzjonijiet tal-annimali eh, iva aħna rridu ngħidu li verni xiq li dawn ikunu tajbin mandan tejbu l-kundizzjonijiet tat trasport dan irid ikun id-debatti mhux li nintroduċu limiti ta' ħin. Eh, jien għandi punt ieħor ta' trasib għal xal darba oħra jien qed nara li regoli ġodda tiġu proposti fuq livell tal-Unjoni Ewropea minħabba l-fat li l-annimali qed ibatu xorta waħda Aħna t-netkelmu dwar il-ħolqin ta' biċċeriji lokali u kollu dina ħatkun idea tajba ġifiri li naħu il-ħtiġiet ta' trasport jina nittama li il-pak tal-futur tal-Unjoni Ewropea se tkun tista' tkopri din id-dispożizzjoni koll. Grazzi ħafna. Grazzi. Milan Zbe. Grazzi ħafna. Grazzi, eh, President, Lula, qabel kollox nixtieq jiena nifraħ lir rapporter l slovenja Iva pajjiż ta' transitu, għalhekk jiena wkoll konxi ta' din il-problema skont l-esperjenza tiegħi personali jiena ħadd jiena jiġifieri rajt l annimali jiġu trasportati taħt kundizzjonijiet vera ħżiena. L-emenda proposta Eh, fuq il-regolament tal-2005 jina naqbel li għanna ntejbu dan il-regolament jina l limitu ta' 8 sijat. L-ispezzjoni għanda tkun iktar efficienti s-sistema, għanda tkun tal li eh, għanda t-ixpruna eh, irritu kunem trattament aħjar ta' dawn l-annimali. Dan-annimali għat jiġu torturati. U aħna nafu u koll li dbatija tal-annimali eh, taffetwa l-kwalità tal-laħam iktar minn biljun annimal eh, qed jivvjaġġaw fil-toro Ewropej dan wis eh, fi fil-futur fit-stis snin biss fi sentejn biss in-numru ta' annimali jirdopja u li qed trasportati. U Aħna irridu natu iktar attenzjoni li diversità tal-agrikoltura Ewropea, irridu natu iktar attenzjoni li produzzjoni lokali u l-konsum lokali u koll. Grazzi. U issa sur koferati. Grazzi President, sur Komissarju, kif intqal diġa, il-rapport tal-Komissjoni qed juri Eh, sinjal ta' ċiviltà fir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea bl-idea li qegħdin niddiskutu issa. Huwa importanti ħafna għas saħħa tagħna ma mhux biss imma anke ir-rispett ta' drittijiet tal-annimali naħseb hemm iħtieġa ta' tliet affarijiet b'sekwenza ta' Malaj. L-ewwel ħaġa l-introduzzjoni l-ideja ta' mekkanizmu riġidu ta' tmin sijat bħala massimu ta' ta' trasport. it tini huwa l-mod kif isir it-trasport. Il-mod kif jiġu trasportati minn posta liħor mhuwiex irrelevanti l għalihom u laqqas għal kondizjoni mbagħad li aħna niġu mitlob aħna bħala konsumaturi tal-ikel tagħhom nagħmlu użu minnu. Mbagħad huwa ċar illi m'hemmx e, kontrolli. Xi kull ħafna drabi regolamenti li noħorġu bihom ma jkollhomx kontrolli u l-kontrolli huma fundamentali għat tħaddim tajjeb ta' daw ir-regolamenti li jridu jiġu mħarsa. Grazzi. Let's the rednerin ist Frau Kollegin Kattenbach. Grazzi. Fl-aħħar hija Sinjura Kattenberg. Grazzi Sur President u Sur Sur Komissarju. President, grazzi tal-li tajt nitkellem biex nitkellem għal darboħra. Għandi l-impressjoni li jina nsejt meta bdejt nitkellem fis-samli grupp tiegħi. Insejt nirringrazzja l-rapporter Għaxol eccellenti li wetta biex joħloq b'rapport bilanċjat fuq dan suġġedda sek sensittiv. U nirringrazzja u nem anzi nemmen illi dar rapport huwa importanti għal protezzjoni tal-animali meta aħna nitkellmu fuq protezzjoni tal-animali ma nix ninsew illi l-annimali huma intitolati għandhom dritt għal protezzjoni u m'għandhomx sempliċiment naqbdu nitfawu min-naħa l-oħra qishom oġġetti allura għandna nikkonsidraw li meta jiġu u dan għanna nħdu kontiju meta nitkellmu fuq l-animali. Grazzi fissam il-komissarju Issur Borg. Grazzi, President, fil-diskors tijaj tal-bidu, konċar ħafna, illi ma konċ kontent bil-situazzjoni, bil-forzar, ma bżajċ, ma, ma tlaqx minn ma vitajċ din il-situazzjoni jina fil-fatt informat il-Parlament blaffajt li għanna namlu. Fil-fatt dwar il-proċeduri ta' ksur u M18 li minnom klieta dom miftuħin u 14 mill-istati membri li għatem tnejn miftuħin. Imma jinnaqbel ma dawk li jgħidu li jekk aħna qasbis sedin f'pożizzjoni li ninfurzaw dak li diġa għanna l-lum kif kemm ħajkun iktar diffiċli li ninforzaw eh, leġislazzjoni ġdida. U jiena konċar ħafna fit-tifsira tiegħi illi eh, il-rapport eh, mhux qed jipprovdi leġislazzjoni ġdida imma infurzar imma nwedkom illi inħoss illi l-Kummissjoni u jien nistgħu fil-fatt natu natu affarijiet illi jirnexxu. Dwar l-infurzar, Is-sena d-dieħla ħajkun hemm id-deċiżjoni biex narmonizzaw e, dak li ħarġu bih l-Istati membri bħala kontrolli. Għax anke hawnhekk hemm bżonn ta' armonizzazzjoni tal-kontrolli tal-Istati membri li, li primarjament huma responsabbli tal- e, dan tal e, tal-infurzar. U s-sraddiħla għandu jkunem fil-fat f'Dublin, għandu jkunem konferenza dwar din il-kwistjoni apposta fl-2013 aħna se njedu sensila ġdida ta' visti ta' studju illi se jinvolvu mux bil sistrati membri imma wkoll auditur mill-uffiċċju tal-FVO li ħajaġixi bħala gwida u anka li ħajkun hemm erba' esperti minn stati membri anka skont rotot rotot tradizzjonali għal stat membru ieħor u sentejbu koll il-kontrolli ta' trasport tal-annimali billi namlu aħjar użu ta' sistema. Issa sur President kien hemm xi problemi legali li dwar dan li ħan niprofaw insolvu ġara darba li jkollna f'postom dawn din teknoloġija li ma tantx u flus, ma tantx din nitolbu ħafna u innuqqas ta' rieda ta' dawk li huma involuti fi trasport tal-annimali biex ikollhom dawn is-sistemi. Jiena ħan nikkonsidra ma' servizz legali jekk hemmx spazju biex nindaħluh b'mod vinkulanti. Imma ħanħallikom b'dan illum li ntejbu infurzar m'għandux ikun il miraħħarija imma l-bidu ta' xi ħaġa illi tista' tkun kemm raġonevoli u ambizjuża. Għax jekk kollox ifalli, jekk l-infurzar tar-regolament ma jaħdimx, naħseb li ħajaħdem, jina allura rridu nirrevedu is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi Komissarju. U issa rapporter joġbu. Janix Vojkvoxki. Grazzi ħafna lil kulħadd il-kollegi kollha li intervenew. Grazzi tal-osservazzjonijiet kollha tagħkom illi fejju rejtu appoċċa l-rapporti manka dawk illi ħarġu bċerti dubi jina nirringrazzja shadows kollha illi illi l ajnuna tagħhom kienet eċċellenti. Meta jiena ħadd dal-inkariku jiena ma konx konxu tal-fatt li mbagħad l-argument kien se jqajjem daqshekk kontroversi u se jqajjem daqshekk emozzjonijiet U dak li nsibu fil-rapport huwa kompromess wara kollox, għax minna waħda kien hemm proposta illi kienet qed tissuġġerixxi restrizzjonijiet iżjed anke fit-trasport. U minnaħa l-oħra kien hemm il-Kummissjoni li minnaħa l-oħra ma rridx li tiftaħ id-diskussjoni mill-ġdid. U naħseb li allura wasalna għal kompromess din relazzjoni b'mod raġunevoli u allura kiku jinkun kontent kieku dan il-kompromess għada jiġi votat Tivvotaw favur għada u 12 ta' Diċembru fil-2012 ħan votaw 12 għanna erba' tnaxijiet u nisperaw li jkunu numri eh, li jkunu fortunati għal din dar-rapport u bekk nkunu f'sitwazzjoni li namlu pass il qoddim fit-titjib ta' u fit-titjib fil-livelli ta' benessi tal-animali. Għal darbora grazzi ħafna. Grazzi rapporter. Allura u diskussjoni fuq dan is-suġġett u għada invutaw għalih fin-nofsija. Il-punt li jmiss fuq affarijiet oħra llum huwa mistoqsija orali dwar il-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali. U din hija mistoqsija orali mill-Legal and Affairs Committee nagħti l-kelma lil Ellen McCarthy bħala bħala president għal ħames minuti. Għandek il-kelma, grazzi, nishtiqna nuri kemm jien kontenta li għan opportunità li qegħdin niddiskutu l-medja